rabta ma' rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ekon li ma tqajjimx oġġezzjoni għal regolament delegat li ġie mħabbar fil-ftuħ tas seduta tal-biraħ ma tqajmu l-ebda oġġezzjonijiet fil-perjodu ta' 24 sija. Issa skont ir-regola 105 paragrafu 6 għalhekk ir-rakkomandazzjoni hija konsidrata li hija approvata ħatkun ippubblikata ma' teksts adottati ta' għada l erba 13 ta' Deċembru. Ta' 2017.